li xtaqu jitkellmu anki matul il-catch tiegħi u dan huwa kriterju li se nieħdu konsiderazzjoni. Jekk hawn xi ħadd jintervjeni taħt il-karta l-blu, mhux se jintervjeni taħt il-catch tiegħi. Issa l-Onorevoli Vander Drixt għal minuta. Kollegi, fil-proċeduri ta' ksur tal-Unjoni eh, Ewropea eh, dawn il-proċeduri kontra l-Ungerija u Polonja m'għandhomx jaqsmu tal-frikwat tal-indipendenza tal-ġudikatura eh, u tal-istampa nkella pajjiż bħal bħal Belġu bil-imħalfin li qed jiġu prosekutati mill-politiċi kienu taħt prosekuzzjoni u ma jridu jżommu l-libertà u l-identità. Min jista' jgħid li għandhom tort l-Unjoni Ewropea mhix qed toffri ebda soluzzjoni fil tal-problemi politiċi fuq l-immigrazzjoni fil tas sussidjarjetà qed iwasal għal superstate u pajjiżi li ma jċedux jiġu kastigati se irdu is-sitwazzjoni bl-Unjoni Ewropea tal-burokratiċi kemm se jkun hemm pajjiżi li se jkollhom isegwu qabel ma tisimgħu dak li il-poplu verament irid. l Lundgren? Issa, grazzi. Id-demokratiċi fil-Iżvezja għandhom opinjoni differenti fil-gwatta proċedura ta' l-artiklu 7 kont l-Ungerija u l-Polonja u qed insommu ma' din fl-opinjoni tagħna. Et e, jgħiduna li l-Ungerija hija e, pajjiż sovran li għandu jkollu dritt li jmexxi li innifsu. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' xi stati membri isa esaġerata u demokrazija u l-dritti tal-bniedem u l-istat ta' dritt nasbu li mhumiex medda fl-Ungerija, il-poplu Ungeriż irid jiddeċidi hu stess u jiddeċidi kif se jmexxu l-pajjiż huma stess. Qed jgħamil kull ma jista' biex il et jagħmlu kull ma jista' biex naqsu il-fiduċja fil-pajjiż. U qed Eh, mux qed iħallu li hawnhekk ikonna l-bnadar tagħna fuq l-imwiet tagħna. Jiena kburi li jiena Svediż Jgħidx tajt tajt l-Unjoni Ewropea. Aħna nirrappreżentaw il-votanti fil-Unjoni Ewropea u għandna nkunu kburin dan. Onorevoli Fox għal minuta u nofs. Roger Scruton, il filosu so sfortunatament mid din il-ġimma qabel il-miliet ingħata l-ordni tal-mertu fungeriza għall kontribuzzjoni tiegħu l-liberazzjoni tal-pajjiżi tal-Vant, parti mill-tislita l-libertà għal pajjiżi pal ungerija u Polonja kienet li ħasbu l-sovranità tagħhom dominazzjoni mill-istati mill-USSR. Ija ironika li għawneket qed ikonna dawn azzjonijiet kontra l-Ungerija. Hawnhekk għandna l-Unjoni Ewropea u mhux l-Unjoni Sovjetika qed tkun tabbuli bil-tattika Sovjetika jiena ma kontx nivvota għal Fidex jew għal Orban iżda l-elettorat hekk għamlu u biħġarhom jiena favur l libertà u l-libertà tal-kelma iżda hemm xi ipokriti fil-Unjoni Ewropea. Iżda jiena nirrispetta l-deċiżjonijiet differenti anke mill-elettorati differenti fl-Ewropa anke jekk ma naqbilx magħhom inti tajt id-diversità hija l-valur tal-Unjoni Ewropea iżda eh, tipprojbixxu tajdu li l-libertà hija tal-valur tal-Unjoni Ewropea iżda iżda tiġħdu l-għażla politika eh, apposta inti tagħmel attakki kontra dawk li ma jirriformax ruhom. Issa l-Onorevoli Rangel għal minuta. Sur President, grazie ħafna. Kommissarju, Konsil Ħanfakkarkom dwar xi ħaġa essenzjali, l-Unjoni Ewropea hija isa klabb ta' demokrazija definiti mill-rispett tagħhom għall-istat ta' dritt, is-separazzjoni tal-setat, l-istat ta' dritt. U għalhekk hija huwa fondamentali li meta jkun hemm xi xi problemi fil-prinċipji fil-pilastri eh, eh, li hum iżommu l-demokrazija tagħna jkun hemm mekanizmu biex nistabilixxu dak li qed iseħħ u qed jiġri u jekk dawn l-istati membri qed jirrispettaw l-istat tad dritt jew le. Problemi ġew misħuqin f'rigward tal-Ungerija, tal-Polonja u ta' Malta. Verità hija l-artiklu 7 mhux qed jaħdem kif suppost u bekk kruċjali illi f'dan id-dibattitu nkunu nistgħu nsejħu niddefendu sistema proċeduri illi jkunu xirqa firgwa ta' monitoraġġ ta' sitwazzjonijiet kullimkien fl-Unjoni Ewropea tkun xi tkun is-sitwazzjoni u tkun xi tkun iċ-ċirkostanzi individwali u bekk nittama li l-gvernijiet tal-Polonja u tal-Ungerija jkunu jistgħu jagħmlu pass il qudiem mod pożittiv biex konna l-applikazzjoni effettiva tal-artiklu 7. Onorevoli Molnar issa. Jekk intkom innoċenti biżejt biex temnu dan ir-rapport, illi dan ir-rapport se waqaf Viktor Orban, u illi jaċċetta li kellu żball, dak li seħħuha li Viktor Orban jikompli jimxi l u waqfu l-libertà tax-xjenzi u attakka s sistema tal-rati li mħalfin għat il teatri indipendenti jiddelega l minu leali leħ u l-istituzzjonijiet u bħala kapijiet tal istituzzjoniet u issa jipprova jiċċentralizza l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fejn ineħħija mill-gvernijiet lokali. Mixarof li huwa minn ta' qudiem għalih kien biss eh, mistieden iżda issa ilu jisu il-reġina tal-Renju Unit Viktor Orban irrid ineħi valuri Ewropej u qed juża l-flejjes tal-Unjoni Ewropea biex jiffinanzja l-kampanja kontra dawk il-valuri Ewropej. U din mhix aħbar ġdida għalikom. Mhux se jieqaf, mhux se jerġa' lura. Mhux sakemm kull ma nagħmlu huwa li niskużaw roħna, ngħidu li jiddispjaċina u nikdbu biss rapporti twal. Viktor Orban u despot mill-vant u jifhem biss illi xi ħadd eh, jgħidlu ma tistax tkompli fuq il-flus tan-nies. B'dan il-mod biss nistgħu nwaqfuh u fl-interess tal dak huwa l-interess tal-poplu tal-Ungerija u anki tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela fl-interess tal-Ewropej u tal ungerizi L-Onorevoli Franz issa. Grazzi, President. Il-poplu li jiġu mill-isfond tar Roma huma sposti għal diskriminazzjoni enormi fil-Ungerija. It-tfal temmek eh, eh, jalmuhom f'klassi differenti, it-talim huwa eh, ħażin u t-tfal bilkemm jafu jaqraw u jikdbu il-ġimgħa li għaddiet orti Taw dawn il-familji danni għas-segregazzjoni tal-familji tagħhom tal-razzizmu eh, istituzzjonali fil-Ungerija li hija responsabilità tal-gvern ta' Orban. L-Ungerija m'għamlet xejn u eh, iħeġġeġ il-politika kontra Roma u r-razzizmu m'għandux jibqa' jaħdem kontra l-minoranzi. biex nkunu eh, kredibli għandkom tipprojbixxu l-orba eh, mill-grupp tagħkom għaw ġew u użaw il-proċedura tal-artiklu 7 biex nal-moħ l-organ. Orban, għandek il-karta blu eh, issa Signora Jaroga, inti taċċetta hemm oħrajn ukoll li jixtiequ jistaqsuk xi mistoqsija. Signora Jaroga, għandek il-kelma 30 sekonda. Grazzi ħafna l-kollega tal-li aċċettajt il kartel blu taf li aħna naħdmu mill-viċin fuq ir-Roma u bekk insaqsik tista' tgħidilna dwar pajjiż ieħor li għamel iżjed għal roma Ewropew mill-Ungerija. li semmi li xi pajjiż ieħor li għamel iżjed għar-Roma fl-Ewropa mill-Ungerija. Grazzi. Din hija eh, eh, mistoqsija mhix tajba. Għanna provi ftit ta' jemilu kena deċiżjoni mill-qorti li kienet ċarissima li dinja l-verita. verità eh, Nistaw niskelmu dwar il-fatti u l-provi. U kif nista' bidlu din is-sitwazzjoni għal dawn in-nies. Ekket niprofaw namlu t-nejn minna. Ma nistawx nibasaw dan fuq il-gidba eh, u irridu neħdu l-provi u naħdmu fuq dan u nbidlu dak li qed iseħħ dak u l-approċċ tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zambaski sal minuta. Grazzi, eżis kollegi il-proċedura kontra l-Polonja u l-Ungerija huma biss eh, tkeċċija għal eh, fitċija għal asħaħar il għaliex għax l-elettorat f'dawn il-pajjiżi għażlu l gvernijiet tagħhom eh, b'kull libertà u b'mod demokratiku dawk li jippreferixxu il-simboli tal-komunisti ħomor iżjed minn nazzjonalisti ma joġobomx dak li qed jgħidu fuq il-frontieri esterni, il-migranti, ma joġobomx l-attitudni, ma toġobomx l-attitudni tagħhom. Iżda iġibu ruħkom bħal dettaturi bolċevisti. Inti se tneħħi dritt tal-popli tal-, -popli, tal tal-Ungerija tal-Polonja biex jiddeċiedu dwar id-destin tagħhom b'kull libertà. Ħafna imperi provaw jirrestriġu l-identità nazzjonali tan-nies eh, eh, fallew. U inti qed falli. Għandek karta l-blu minn Sinjura Barli, taċċetta? Inti taqbel miegħi meta ngħid li huwa iżjed il-mod kif il-dittator jati jaħdmu biex ikollhom l-istituzzjonijiet kollha f'pajjiż taħt il-kontroll tiegħek li ma jkollok ebda persuna b'opinjoni differenti minnek taċċetta u taqbel miegħi li dak li qed dak qed iseħħ fl-Ungerija fil-fatt Surġan Baski għandek 30 sekonda. Le, Daka mhux qed iseħħ fil-Polonja u fl-Ungerija, il-popli fl-Ungerija u fil-Polonja eleġġew il-gvernijiet tagħhom. Dak li qed iseħħ jiġri hawnhekk meta ma taqbilx magħna ma tħallunix nitkellmu. Dak huwa totalitarjanizmu, dak huwa t-neħija tal-libertà tal-diskors, dak huwa l-boċevizmu l-ġdid Sur Baramie, jek joġbok għal-minuta. President, kollegi, kulħadd jaqbel hawnhekk fejn ngħidu illi rridu niddefendu l-istat ta' dritt dan huwa fondamentali. Iżda fuq xi qed nitkellmu fil-kwatt tal-Ungerija għandna eh, elezzjonijiet liberi hemmhekk iva, għandek partiti fl-oppożizzjoni iva. Eh, l-istampa tista' tikkritika l-gvern sa fejn naf jiena ebda ġurnalist eh, ma nqatel fil ungerija Iżda dan huwa punt li stajna diskutu dan l-aħħar il-gvern ġelet iva. Nistgħu nkomplu sejrin dan il-mod. Eh, Nistgħu nkomplu nikkritikaw l-għażla tal-elettorat forsi ma naqblux mas-Sur Orban u dan huwa leġittimu iżda ma nistgħux nbidlu il-nuqqas taqbil politiku fi kritiku fuq l-istat ta' dritt. Irridu nżommu l prinċipji fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Sur Bellamy. Għandek mistoqsija, karta l-blu, minn membru tal-grupp politiku tijak, miss Sinjura Tun. Inti taċċetta? Iva. Sinjura Tun. 30 sekonda, jek joġbok. Grazzi ħafna kollega mill-grupp tijaj. Jina nixt insaqsi l lezzjonijiet huma ġusti meta ma jkunx hemm il-medja libera, il-mezzi ta' xandir liberi u t-tieni. Eh, xi ħadd irid joqtol xi ġurnalista qabel ma eh, ngħidu li m'intkomx liberi u t-tielet. Il-gvern anki jekk jiġi elett eh, mill-maġġoranza tal-elettorat għandu kull libertà biex aġixxi kontra d-drittijiet, il-demokrazija, il-sistemi il tal-ġustizzja, eccetera, eccetera. Grazzi. Mela, mill-istess, mela, għandek 30 sekonda biex twieġeb. Grazzi ħafna, jien għandi tlet eh, tweġibit l-ewwel neta hemm mezzi ta' xandir li qed jikkritikaw il-gvern fl-Ungerija jeżistu u jinqraw u nies jisimgħuhom ħaġa tajba t-tini, meta ġurnalista tinqatel ħaġa drammatika li jisseħ, Menx proċedura kontra Malta, per eżempju, menx proċedura tal-artiklu 7 kontra Malta, dik hija l-problema. Inti t-telet, inti insultajtni, sinjura, referejt għal fatt illi għanna nistħu. Iżda, hemm xi distak, hemm xi firda bejn in-nies li jiet jiġu traduti minn xi ideat li qed jinħarġu kellek 30 sekonda biex twieġeb għal mistoqsija tas surtun u mhux lill kollegi oħra li ma saqsawx mistoqsijiet. Mela, għandek is-segwi regola u tirrispetta dan il-Parlament. L-Onorevoli Sipalissa. Grazie ħafna. L-Ungerija darboħra et protesta, emir eh, protesti tal-oppozizjoni, eh, problemi kulturali. Kif kienet, is-situazzjoni hija bħalma kienet qabel. Partit wieħed, opinjoni waħdanija li tmexxi u l gvern irid ikun involut fid-deċiżjoni dwar il-finanzi eh, li marru għat-teatri fuq il-livell lokali wkoll u jieħu r-responsabbilta għal gwida tal-ħajja kulturali fil-pajjiż. Kontroll politiku ta' dan it-tip tal-istituzzjonijiet kulturali eh, kważi waslet għal ċensura. Id-dissidenti mhux se jkollhom pjattaforma għandek il-brainwashing istituzzjonali b'dan il-mod. Żviluppi kontra d demokrazija fl-Ungarija huma ta' skandlu iċ-ċittadini u bir-raġun ġi rifjutaw jaċċettaw dan uh, u wasal iż-żmien biex naraw xi konsekwenzi issa l-Onorevoli Scott Cato issa. Grazzi President. L-avvicinanza bejn il-Gvern ġdid tar renju Unitu u l-Oben għandu jkun tal-arma għal kulħadd l-ewwel kien Montgomery li jkun hemm relazzjoni speċjali mal mbagħad Oban jifaħħar lil Johnson bħala wieħed mill-politiċi li żied kuraġiżi bil-gvern li qed jagħmel Eh, biex il-relazzjoni fil-ġejjeni fuq l-Unjoni Ewropea naraw ir-Renju Unit tsir demokrazija ehm, mhux ta' veru mill-2010 Orban attakka il-mezzi ta' xandir liberi u Johnson qed jeddet li se jabolixxi l licenza tal-BBC ehm, u ineħħi il sistema Dan il-gvern Eh, tipolitizza il-relazzjoni mal-mezzi ta' xandir, Orban jappoġġa l-Brexit għax dan ifisser li jkun hemm il-gvern autoritarju u l-demokrazija liberali Tories tal-Johnson qed jilqgħu bidejhom miftuħin għal Orban dan huwa ta' tħassib serju għar-Renju Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Tollogu eħi jena l kirus Lenars. Grazzi l-Onorevoli Lenars. Grazzi President l-Unjoni Ewropea mhix biss Unjoni li ingħaqdet b'kombinazzjoni hija komunità ta' valuri u hemm ċertu valuri bħal demokrazija u rispett tal drittijiet fundamentali tal-bniedem u dawn huma l valuri fundamentali tal-kooperazzjoni tagħna, kooperazzjoni li rridu naraw kif nissalvagwardjawa, niddefenduha fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Sena u nofs ilu dan il-Parlament u ddikjara li dawn il-valuri ġew perikolati fil-Ungerija u fis-sena u nofs li għaddew ma sarx progress tajjeb li għandna dibattitu hawnhekk illum, tajjeb li se nkunu nistgħu nivvotaw fuq riżoluzzjoni għada, imma id-dibattitu tas-sewri tiseħħ fil-Kunsill il-pajjiżi lanqas jazzardaw jitkellmu ma' xulxin mod miftuħ, mod trasparenti. Il-mexxejja tal-gvernijiet tagħna juruna li drittijiet fundamentali huma biss paroli, paroli fil-vojt. Għandek blue card eh, sur eh, Lenars taċċetta? Yes. Do you accept it? Yes, please, 30 seconds for the question. 30 sekonda għal mistoqsija jekk joġbok. Jena nappoġġa dak li għal il-kellim ta' qabli iżda għandi dilemma jgħid l-Onorevoli Biedron. Inti qed tgħid minnaħal waħda fisem il-grupp politiku tiegħek illi għandna nipproteġu il-valuri il-valuri fundamentali Ewropej u għandna nitkellmu dwarhom imma hemm kollegi mill-Ungerija li huma kontra. Allura, inti fil-grupp fil-partit politiku tagħkom għandkom pożizzjoni ċara u intmani ma naħħaqet iż-żomm, għandek 30 sekonda biex twieġeb. Mhix il-problema tiegħi li nsolvi d-dilemmi tiegħek, id-dilemmi tiegħek solvihom inti. Aħna qed niddiskutu ħdan fil-grupp tagħna, fil-familja politika tagħna u se niddiskutu ta' fil-futur. Dak kull m'għandix ngħidlek lilek, int ħoħsib il-partit tiegħek ħsibek hemm issa ara mal-kollegi tiegħek ta' Malta, tagħna nieħdu ħsibu aħna. Grazzi tassew naddu issa għal l-onorevoli inċir għal minuta jekk joġbok. Sina attacker på demokratin, rättsstaten och fundamentala rättigheterna och ungen. Under tiden som EU har misslyckats med att ma stajniex navanzaw li soluzzjoni f'dis situazzjoni fil pajis qed mur marret iżjet għallar kiku stajna, stajna nkunu kreativi, l-Ungarizi tal-Orban kienu jaħdu l-premju tal-kreativita tagħhom biex jattakkaw il-valuri fundamentali u l ġijiet Ewropea. U evidenti, evidenti l-artiklu 7 inkalja <clears throat> għanna bżon mekanizmu adekwat biex nħarsu l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali u għanna la kompanijiet u kol sanzjonijiet jekk hemm stati membri li ma jirrispettawx il-dispożizzjonijiet bażiċi tal-artiklu 2 waqqas mandu jkollhom aċċess għal fondi Ewropej għax iċ-ċittadini tagħna mhux ħajaċċettaw li l-flus tal-Unjoni Ewropea tiġi użata f'forma ħażina biex wieħed jattakka jimmina l-valuri komuni tagħna. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Vince jekk jogħġbok għal minuta. kollégák, a közös értékek betartása is. Eżis kollegi, ir-rispett lejn il-valuri komuni u l-istat ta' dritt huma l-pilastri bażiċi tas soċjetajiet tagħna. Iżda il-mod li bih dawn isiru normi soċjali u l-mod li jiġu monitorati dan jista' jiġi diskuss. Jista' jkun hemm dan it-tip ta' skambju ta' opinjonijiet li kieku l-Parlament jaħdem fuq dawn l-affarijiet. Dan mhuwiex il-każ, il-Parlament kull ma jagħmel huwa jerġa' jqajjem il-kwistjoni tal-proċeduri taħt artiklu 7 kontra l-Ungerija u jagħmel dikrazzjonijiet li ma jistgħux isiru regoli. Il-proċedura ġi skattata mill-Parlament iżda l-Kunsill irid jiffinalizza m'għandniex nippruvaw nirdupjaw il-funzjoni ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, ma nistgħux nifformulaw ambizzjonijiet li morru lil mitrattati tagħna it-test jitkellem dwar il-biża li jiġu minnat il-valuri komuni Ewropej, ir-fiduċi reċiproka u l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Sissa dan proċedimenti bdew biss kontra żewġ pajjiżi fil-vant tal-Ewropa u qed tippretendu l bqija tal-pajjiż l-oħra kollox sejjer sew. Wis nibża illi fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant għanna standards doppi li qed jemminaw il-fiduċja tal-ċittadini eh, tagħna fuq hekk ridu nieħdu azzjoni, kollegi. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Piri għal minuta. Grazzi President. Sena u nofs ilu kważi il-Parlament Ewropew saqsar l istati membri Ewropej sabiex iniedu proċeduri taħt artiklu 7 kontra l-Gvern Ungeris u kull ma rajna minn dakinhar sal-lum sena u nofs ta' ħafna eżitazzjoni mill-Konsil u wieħed jgħaddi l-kwistjoni fidejn liħor minn presidenza għall-oħra, il-President Orban mhux qed joqgħod lura għadu qed jimmina l-indipendenza ġudizzjarja jeqret il-pluralizmu tal-istampa u jwassal għal sentimenti xenofobiċi u aħna tinħallu jagħmel dan. Il-Kunstil qed ikompli waqaf il-progress tal-proċeduri taħt artiklu 7 inħeġġeġ il-Presidenza Kroata sabiex tmexxi l-qudiem din il-proċeduri taħt artiklu 7 bis-serjetà u tagħtiha priorità. Kolli kollegi. Jiena ma nafx jekk id-delegazzjoni fidex sal-plenarja li jmiss u se tkun edha bil-edha fil-lemin fejn propri xirq la tpoġġi. ħafna Ungeriżi għadhom jemnu fid-demokrazija, għadhom jemnu fl-Unjoni Ewropea u aħna nappoġġawhom. Grazzi tassew. Issa, naddu għall-Onorevoli Hidveħi jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President. Ejja naraw għalfejn din il-proċedura għaddejja kontra il-Polonja u l-Ungerija. Dan qed iseħħ minħabba il-gruppi politiċi xellugin insistew li nitkellmu fuq l-Ungerija u l-Polonja biex imbagħad niddiskutu wkoll il-til tal-ġurnalista Maltija din hija xi ħaġa tal-mistħija li jinsistu li l-Ungerija u l-Polonja jiġu diskussi f'jannar. Dawn l-akkużi kontra l-Ungerija huma folots is-sistema ġudizzjarja Ungerija hija ħielsa, ix-xjenza l-edukazzjoni hija ħielsa, il-libertà tal-espressjoni teżisti u l-istampa wkoll hija waħda eh, diversa, mimlija diversità. Aħna irridu niddefendu l kultura Ewropea u s-sovranità tal-pajjiżi. Iżda ix-xelluk qed jabbuża l konċett ta' stat ta' dritt biex jikkastiga l-Ungerija u l-Polonja b'mod politiku b'din l-istorja inventata. Grazzi. Għandek karta blu Mill-Onorevoli Ċek, jekk joġbok. Mis il-mistoqsija għandek 30 sekonda, jekk joġbok. Grazzi tassew. Moment rar ħafna li xaħat minn fidex jitkellem dwar dan id-dibattitu fl-Ungarija dan qatt ma sar minn kemm ilkom fil-gvern. Għandi mistoqsija sempliċi, jekk skont Orban u fidex kollox miexi ħarir fuq istat ta' dritt, mela għalfejn intom daqshekk kontra li torbtu l-finanzjament tal-finanzjament Ewropew ma' kwistjoni ta' stat dritt. Mhux qed tammetu għalhekk li għandkom ħtija billi tagħmlu dan it-tweġiba. Grazzi tassew. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt illi is seta ta' xelluk qegħdin jabbużaw il-kunċett ta' stat ta' dritt u qegħdin idawruh f'arma politika għaliex mhumiex lesti jaċċettaw pożizzjoni politika għajr dik tagħhom. Intom suppost eh, tiddefendu id-demokrazija u nistgħu nitkellmu biss dwar l-istat ta' dritt jekk japplikaw l-istess regoli għal kulħadd taħt l-istess kundizzjonijiet, taħt l-istess proċeduri. Din mhix sitwazzjoni li eh, intom qegħdin tużawha biex tattakkawna. Mod politiku. Grazzi tassew l-Onorevoli Glucksmann. Grazzi tassew, President, kollegi, sena u nofs ilu il-Parlament ivvota kontra. Ivvota fuq l-iskattar ta' dan l-artiklu 7 u għalhekk komplow jinkisru l prinċipi ta' dittiet fundamentali ġew mitluba bosta smieħ, spjegazzjonijiet, u anke esperti restaqni l mistoqsijiet il-fondi Ewropej għadhom qed jiġu użati mill-kollegi ta' Sur Orban li il-flus tiegħu stess qed jiffinanzjaw dak li qed jipperikola demokrazija tagħna irridu nużaw s-saħħa budġetarja tagħna biex nolqtuhom fejn tassew ħallu effett kemm f'Varsavja kemm f'Budapest u nużaw iż żazax u l-partiti politiċi li qegħdin jippruvaw jesprimu l-opinjoni tagħna u ħallejnihom waħedhom. Irridu nuru li aħna maħniex tapit tas-Sur Orban u dan jiġi jimsaħsaqaħ fina meta joġbu. Din hija battalja tad-demokrazija Ewropea xejn inqas minn dan. Grazzi tassew l-Onorevoli Hansen jekk joġbok. Grazzi, President. L-istat ta' dritt jimplika li din hija liġi politika f'kull stat. Dan huwa pilastru fundamentali fid-demokrazija tagħna u valur eh, li hu rappreżentat fl-Unjoni Ewropea dawk li jgvernaw, dawk li huma gvernati jridu jirrispettaw dan il-prinċipju. Il-bieraħ l-Avokat Ġenerali tal Qorti tal-Ġustizzja kompla iżid fuq il-ġritta tal-Istat tad dritt fl-Ungerija u qal il-finanzjament tal-NGOs huwa kontra l-prinċipju tal-Moviment Ħieles tal-Kapital, kontra ir-rispett tal-ħajja privata u kif ukoll kontra il-libertà tas-soċjazzjoni. Dan il- din is-sistema Ungeriża bil-kontra tal-proċedura Echternach tmur kont mhix aċċettabbli. Li jagħmel pass il qoddim u tnejn lura. Den hija dan huwa il-messaġġ li kien qed li għandu iwassal u li jiddefendi kull Kristjan Demokratiku għandu jiddefendih eh, eh, f'kull każ. Grazzi tassew l-Onorevoli Volat jekk jogħġbok. Schütternd, das ist im Hinblick auf den Sargentini-Bericht von zwei. Iva, hija xi ħaġa xokkanti li wara ir-rapport tal-Onorevoli Sargentini fl-2018 dan il-Parlament ma rreaġixxiex b'mod xieraq u ma kienx hemm reazzjoni mill-Kunsill lanqas għall ungerija u l-Gvern Ungeris għadu jikser il- għadu jikser il-liġijiet, jimmina l-libertà tal-istampa, l-universitajiet qed jispiċċaw jitilqu eh, u qed tipoġġa ħafna persuni fuq l-NGOs u l-Unjoni Ewropea sempliċement toqgħod tħares. Sempliċement qegħdin naqtaw qalbna fuq il-proġett mill-proġett Ewropew li l kemm aħna nagħmlu fih. Nappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex mhux biss imexxru il-proċeduri taħt artiklu 7 bis-serjetà, iżda anke jiżguraw li fondi Ewropej ikunu marbuta mal-kriterji ta' stat ta' dritt. Grazzi tassew. Bekk, ikonkludejna il-lista tal-kellima, naddu issa għal proċedura Catch the Eye għandi ħames tal-biet għal mikrofonu. Kellna kellim li diġa tkellem bi blue card, iġifiri għanna erba kellima, l-onorevoli Jurja, jekk joġbok. Eżis Eżis kollegi, il-sim tar-ruoli bejn l-istituzzjonijiet hija ċara. Il-labbosta rezoluzzjoni imnedija mill-xelluk tinklu żewġ kontradizzjonijiet. L-ewwel il-Parlament Ewropew irid ikun preżenti fil-qatt tal-Kunsill kemm il-Kunsill kif ukoll il-pożizzjoni ta' servizzi legali li dejjem tispiċċa segreta mill-bqija tal-membri dan eh, dikjaraw dan imur kontra liġijiet Ewropej. Il-kontradizzjoni l-oħra hija li l-proċedura skont artiklu 7 suppost tiġi estiża għal oqsma li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-rapport ta' ġetini dan mandu l-ebda eh, bażi legali soda, intom xi dritt għandkom li toqgħodu tipritkawna fuq il-prinċip ta' stat ta' dritt. Sinjura Kommissarju, naħseb illi hija ħasra li intom tkomplu taħdmu fuq din il-ħaġa, tħawdu lew dawn l-affarijiet mal-affarijiet politiċi u tużawx sorsi li ma tistax toqgħod fuqhom jekk jekk jkun hemm kejla l kulħadd aħna nikkoperaw nixtieq nitlob il kroazja li tagħlaq din il-proċedura illum qabel għada. Grazzi tassew ngħaddu għal Lopez Aguilar. Għaxar snin lum Viktor Orban wasal fil-gvern tal-Ungerija maġġoranza kbira. U s-sitwazzjoni minn dakinhar mhux biss marret eh, għallar, imma marret għallar ħafna. Dak iż-żmien jiena kont president tal live eh, l-ewwel eh, kont president u mort l-ewwel delegazzjoni biex jara l-impatt tal-miżuri tiegħu fuq il-libertajiet għajiet. Nuqqas ta' solidara solidarità offensiva ma' stati oħra dak li għandu xjaqsam migrazzjoni, eh, azil u refugjadu u akkużazzjonijiet ta' korruzzjoni tal-fondi Europew. Da kollu qed jistaħba wara l-maġġoranza. Għet għandu jfakkar li l-demokrazija mhux biss hija l-gvern ta' maġġoranza u ma' l-ebda vittorja elettorali ma tippermetti li jmur kontra l-valuri il-maġoranza, il-ħarsin tal-minoranza u l repressjoni tal-istat ta' drittu ma' demokrazija. Il-Kommissjoni ngħidulhom li għandhom l-appoġġ tal-Parlament Ewropew mhux biss eh, nkomplu natu spinta eh, lil dal-proġett imma anki li naqdu flimkien il-fondi mal rispett tal-istat ta' dritt għax dak huma drittijiet fundamentali. Grazie President. Tollogu eħi jana l-ebtoj kirja Tomasic. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. L-Onorevoli Tomašić, jekk joġbok. <clears throat> Grazzi tassew, l-Unjoni Ewropea mhux se jkollha futur jekk ma tarafx id-drittijiet ta' kull stat illi jaddi mill-ħarsin politika sovrana faqsma li mhumiex taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Din l-Unjoni hija klabb li għandu ċertu regoli, hemm min jipprova jevita dawn ir-regoli, iżda jkun hemm oħrajn li jinterpretawhom b'modi differenti. M'għandniex ninsew għalhekk meta qed nitkellmu dwar il-finanzjament u l-drittijiet fundamentali ħafna stati evitaw ir-regoli Ewropej iżda ħadd minnhom ma ġie stigmatizzat u ħadd minnhom ma ġie bil-mod li bih qed jiġu kundanat l-Ungerija u l-Polonja, il-mistoqsija għandha tkun għaliex. Grazzi tassew, l-Onorevoli Zver. Grazzi tassew, eh, Sur President, taqtin il-mikrofonu. Kolla kemm aħna li ilna għal bosta snin ilna insegwu dan il-programm li għaddilu għal sej snin li għaddej snin sħaħ kontra l-Ungerija dejjem weġibna l-azzjonijiet tagħna b'mod demokratiku. U għanna din rezoluzzjoni mimlija ħafna eh, stimi arbitrarji li ma nistawx nappoġġaw. L-Unjoni Ewropea għada qed taħdem kif suppost u nistaw naraw ukoll li l istampa fl-Ungerija għada ħielsa u hija żviluppata wkoll f'ħafna stati membri oħra. Iżda, hemm stati membri fl-Unjoni Ewropea illi jużaw il-fondi Ewropej b'mod korrott. U anke kapaċi jitfaw il-ħabs mexxej tal-oppożizzjoni. Imma dawn l-azzjonijiet ma nħossux, ma nistgħux naraw kif dawn it-tip ta' azzjonijiet jistgħu ehm, isaħħu l-Unjoni Ewropea. Kazzi tassew bekk nikkonkludu l-lista ta' kelli ma ngħaddu għal kummissarju Reinders Sekjoġbok. Sur President, jiena nixtieq nindirizza affarijiet li semmew matul dan id-dibattitu. Mill-lat pożittiv nixtieq infakkar illi l-Gvern Ungeriż iddeċieda illi ma jneħħix il-riforma li jagħmel għal sistema separata iżda l ġiet adottata leġislazzjoni ġdida f'Diċembru li tintroduċi bidliet strutturali għal funzjonament tas sistema ġudizzjarja b'mod partikolari dan għandu x'jaqsam mal-ħatra tal-imħalfin għal qorti ċivili tintroduċi wkoll il-possibilità li l-amministrazzjoni pubblika tisfida l sentenza finali quddiem il-qorti kostituzzjonali u torganizza mill ġdid il-każiet amministrativi qudiem l-Qorti Kostituzzjonali. Jiena però jiddispjaċini li din ir-riforma saret pass maġġel mingħajr konsultazzjoni mal konsultazzjoni mal-Kummissjoni ta' Venezja u konsultazzjoni pubblika. Il-leġislazzjoni il-ġdida m'għandix lan li tindirizza il-tħassib eżistenzi fuq l-isfidi li jeżistu għal konsil indipendenti għas-sama ġudizzjarja biex ikun hemm bilanċ ta' setat tal-awtoritajiet amministrativi li jmexxu is-sistema ġudizzjarja. Dawn l-sfidi waslu sabiex jiġu adottat rekomendazzjonijiet għal kull pajjiż fuq l-indipendenza ġudizzjarja li ġiet msemmija mill-Kummissarju Jurova. Il-fatt illi il-President ta' din l-Awtorità Amministrattiva ir-reżenja f'Novembru u sar membru tal-Qorti Kostituzzjonali dan mhux qed isolvi il-tħassib li aħna għandna fuq il-possibilità ta' deċiżjonijiet arbitrarji fil-ġestjoni ta' sistema ġudizzjarja. Kwistjoni oħra illi qed tiġi analizzata mill-Kummissjoni għandha x'taqsam mas sentenza tal-Qorti Suprema tal-10 ta' Settembru tal-2019 fejn ġiet dikjarat illegali ordni tal-mħallef eh, distretwali fuq il-sentenza preliminari tal-qorti. Dawn l-implikazzjonijiet inkluż proċeduri disciplinari jitolbu evalwazzjoni dettaljata għaliex il-funzjonament tal-sistema legali Ewropea titlob illi il-qrati nazzjonali jkollhom aċċess immedjat għal Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Smajt ħafna kummenti dwar id-diskriminazzjoni tar-Roma. Id-direttiva tal-ugwaljanza bejn ir-razzet tal-Unjoni Ewropea tipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni għabbażi ta' razza. Il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur kontra l-Ungerija fuq is-segregazzjoni tal-poplu Rom u qed tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-passi li qed jittieħdu mill-Ungerija biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tolleranza żero għal frodi fuq il-budget Ewropew u nippretendu l-istess livell ta' impenn mill-istati membri li huma responsabbli għal ġestjoni ta' tliet kwarti tal-budget. Il-Kummissjoni twetta verifiki meta ikun hemm raġuni għalfejn tagħmilhom u tista' tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tipproteġi l budget Ewropew l-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi Ewropew għandu rwol kruċjali f'dan ir-rigward u l-Kummissjoni qed tressa eh, proposta għal rigward tal-Baġit Ewropew f'każ li jkun hemm ċertu noqqasijiet f'dak l xasam ma nistata dritt fl istat membri. Din sa tkun għodda biex tipproteġi l-budget Ewropew u niżguraw li jkun hemm ġestjoni finanzjarja f'saħħitha. Ir-raġuni hija waħda sempliċi biex nikkontrollaw l-użu tal-fondi Ewropej u biex nipproteġu l-interessi finanzjarji Ewropej kontra l-korruzzjoni u l-frodi kull stat membru hemm bżonn li kollu sistema ġudizzjarja indipendenti, investigazzjoni effettiva fil-servizzi ta' prosekuzzjoni u funzjonament xira tal-awtoritajiet pubbliċi li jimplementaw il-budget Ewropew. Jekk dawn il-funzjonijiet jiġu ipperikolati minħabba nuqqasijiet ta' stat ta' dritt, tal mod li jaffetwa jew li jirriskja li jaffetwa l-interess finanzjarju Ewropew, l-Unjoni jkollha s-seta li tissospendi jew tnaqqas jew poġġi restrizzjonijiet fuq aċċess għal finanzjament b'mod proporzjonali. Il-proposta bħalista qed tiġi eżaminata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill u jekk tiġi adottata tista' tagħti kontribut importanti ħafna għal protezzjoni tal-Baġit Ewropew. Smajt ukoll tal-bit għal mekkanizmu ġdid dwar sa tad-dritt nista' nserħilkom moħħkom li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq mekkaniżmu komprensiv tal-istat tad-dritt dan qed ta' priorità u se jkopri l-istati membri kollha u joffri sintezi tal-aħħar żviluppi relatati mal-aspetti differenti tal-stat ta' dritt, inkluż, pereżempju, problemi sistemiċi biex jitfasslu r regoli nuqqas ta' protezzjoni eh, ġudizzjarja mill-qrat indipendenti, nuqqas tal-ġlied kontra l-korruzzjoni u nuqqas ta' pluralizmu tal-istampa. Dan ser jippermettilna nidentifikaw u naħdmu fuq kwistjonijiet ta' ma' stat ta' dritt. Biex nikkonkludi, kolli ngħid li dispjaċini li ma nistax ngħid li hemm titjib ta' sitwazzjoni fl-Ungerija minn meta tresqet il-proposta tal-Parlament Ewropew. Nittama illi id-dibattitu tal-lum jgħin lill awtoritajiet Ungeriżi sabiex ikomplu jirriflettu fuq dan it-ħassib li ġie imressa. Il-Kummissjoni hija lesta li taħdem mal-awtoritajiet Ungeriżi sabiex issolvi dawn il-kwistjonijiet. Nirringrazzjakom. Grazzi kire tu tal-logo. Grazie ħafna, Komissarju, għal-Konsil. Onorevole Prinjas. Signori, nimiskurakom għal darbohra l-Presidenza u l-Konsil flimkien jagħtu ħafna importanza li wieħed jirrispetta l-istat ta' dritt u l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali possibilità tal-istituzzjonijiet li jkun hemm rispett eh, u nippromovu l-valuri komuni tagħna. Il-Presidenza tagħti attenzjoni għall-opinjonijiet li qed jingħataw llum. Kif qal ir-rapport il-Presidenza eh, Finlandiża informat l-Parlament dwar l-artiklu 7. Infakkar dwar l-intenzjoni tagħna li nkomplu din il-prassi. Il-Presidenza wkoll ħadd tinforma l-Kunsill dwar il-kuntatti tagħha eh, mal-Parlament fuq il-proposta. Għal darbohla nirringrazzjakom. Ella ma mia protasi. Grazie ħafna. Emozjoni għal rezoluzzjoni. Għal Polonia u l-Ungerija. U għara dan, Ek, temmejna dwar il-punt li ħanifutaw fuq għala, Naddu issa għal-punt li jmiss fil-agenda tal-lan huwa dikjerazzjoni tal-Kunsill u tal-Kommissjoni dwar il-smieħ skont artiklu 7.1 ta' trattat tal-Unjoni dan dak li għandi xaqsam il-Polonja fisem il-Kunsill eh, Sinjura Bernazz. Thank you. President Honorable Grazie ħafna President, Kif ġiġa ntqal fid-dibattitu qabel ma nistawx eh, natu biżejjed importanza l-kwistjonijiet li qed nittrattaw illum. Eh, Stat ta' drittu drittijiet fundamentali fis-soċjetà tagħna l-agenda strateġika tal-Unjoni Ewropea l-2019-2024 u l-istat ta' drittu hija garanzija essenzjali tal-valuri komuni tagħna li jew qed jiġu ħarsin u qed jiġu osservati. Dwar l-artiklu 7.1 il-proċedura l għandha x'taqsam ma' Polonja li bdiet mill-Kommissjoni f'Ġunju, Settembru, Deċembri u anki fil-Kunsill Ġenerali u l-Kunsill ġie informat dwar l-iżviluppi li saru fil-Polonja. Matul l 2017 kien hemm aġġornamenti dwar qed jiġri u dawn ġiddu diskussi fil-Kunsill ta' Affarijiet Ġenerali f'Febrar eh, Lulju, Settembru u Diċembru. Il-Presidenza Kroazja ħat iżgura li l-Kunsill ta' Affarijiet Ġenerali jiġi tibqa' informata dwar da. U nisperaw li d-dialogu fil-livell politiku bejn il-Kommissjoni u jgħat il frotti għaw. tiegħu. Illum ħan nieħdu nota tal-intervenzjoni tal komissjoni kif ukoll il riżultat tad-dibattit tagħkom. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom, grazzi ħafna. Mr. President, honorable members. l Jurova. Jien nixtieq ningrazzja l-Parlament għal inkludet l-aġenda tal-lum is-sitwazzjoni li hemm bħalissa dwar l-istat ta' dritt fil-Polonja. <clears throat> Huwa essenzjali li l-istituzzjonijiet kollha jagħtu il-kontribut tagħhom eh, fir-rwol skont ir-rwol tagħhom biex jirrispettaw l-istat ta' dritt. Jiena naf l-Parlament qed tisegwi l-sitwazzjoni fil-Polonja mill-qrib u li intkom ġejtu aġġurnati regolarment mill-Kommissjoni Deċembru li għaddi il-Kummissarju Rangers kellu l-opportunità li jinforma l-Kumitat Libe. Illum l-intervenzjoni ta' Kommissjoni ħaj foka fuq l-aħħar sviluppi. Ħanibda billi namme referenza għal l-sviluppi fil-qorti korti tal-ġustizja tal-Ewropea. Eh, Novembru l-Qorti tal-Ġustizzja appoġġat il-pożizzjoni tal-Kommissjoni li qalet li billi naqset l-età tal-pensjonijiet tal-imħalfin u li qed jagħti l-Ministru tal-Ġustizzja biex jagħtihom eh, diskrezzjoni biex jestendu l-età wara l-età tar-tirar daħlet, il-Polonja daħlet diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru u marret kontra il-prinċipju ta' indipendenza tal-ġudikatura u l-imħalfin ma jitġiġ tal-artikli eh, ta' trattat. Fu 19 ta' novembru tal-2019 il-Qorti ta' Ġustizzja użat eh, ħarġet eh, sentenza dwar l-indipendenza tal-Kamra eh, Interdisciplinarja tal-Qorti Suprema. Qalet li huwa l-Qorti Suprema għandu jgħamil valutazzjoni jekk din il-Kamra hija indipendenti u tat elementi preċiżi li wieħed għandu jieħu nota tagħhom. Fil-5 ta' Deċembru Il-Qorti Suprema Pollokka skont il-kriterja stabiliti mill-Qorti tal-Ġustizza Ewropea għal ta' sentenza li qalet li il-Kamra ta' Disciplina tal-Qorti Suprema ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar indipendenza tal-ġudikatura u għalhekk mhijiex qorti fil-sens tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u laqqas tal-liġi nazzjonali. Aħna sorvajna li hemm diversi reazzjonijiet mill-awtoritajiet pollakki li qed jikkritikaw il-sentenza tal-Qorti Suprema. F'dan is-sens jiena nisħaq li wieħed jirrispetta il-sentenzi li jagħtu uh, ruling preliminarju mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea hija ta' importanza suprema għall-applikazzjoni uniformi tal-liġa uh, tal-Unjoni Ewropea. Dwar dak li għandu x'jaqsam proċeduri disciplinari l-Kommissjoni iddeċidiet fl-10 ta' Ottubru tal-2019 li tirreferixxi il-Polonja l orta Ġustizja skont dwar ir-reġim eh, disciplinarju ġdid. Konkretament, il komissjoni tħoss li r-reġim disciplinarju ġdid ma jipprovdix il garanzija adekwati biex jħares l mħalfin bil-kontroll politiku fid-deċiżjonijiet tal-ġudikatura tagħhom. Is-sitwazzjoni komplet eh, waħda serja Għanna voli kienem regol ruling preliminari tal-Korsa u tal-Ordi Suprema l li provaw japplikaw daw sentenzi qed iġi soġġetti għal proċedura disciplinarja u l-Kamra Disciplinarja għadha funzjona. Daw l-iżviluppi joħolqu eh, possibilità ta' dannu reparabli għal mħalfin eh, li jistaw jiġu suġġetti għal deċiżjoni mill-Kamra Disciplinarja li eh, ġiet mhix konsidrata bħala indipendenti. L-operazzjoni ta' dan il-Kamra Disciplinarja flimkien ma' tnedija ta' proċedimenti ta' disciplina ġodda qed iwassal għal effett verament li kessaħ lill-ġudikatura il-referenzi l-orċiġisti huma verament effettwati. Eh, għal dawn ir-raġuni il-bieraħ il-Kommissjoni ddeċidiet li tibda tagħmel talba biex ikun hemm miżuri interim fil-kuntest ta' eh, proċeduri ta' infrazzjoni għal orti tal ġustizza biex tissospenda il-funzjonament tal-orti tal-disciplinari tal-orti suprema. Dawn il-miżuri huma urġenti, huma bżonjużi u fil-dan il-każ Il-Kommissjoni hija disposta li tkompli fid-dialogu mal-Polonja dwar is-sitwazzjoni tal-Istat ta' dritt biex tkun tista' ssib forum konstruttivi biex isolvi il-problemi li hemm. Svilupp importanti reċenti għandu xaqsam dwar abbozz ta' stat ta' dritt dwar il-funzjonament tal-ġudikatura li qed jiġi diskass fil-Parlament Pollak l-abbozz eh, ħares li għaffar aspetti dwar l-indipendenza tal-ġudikatura li qed eh, eh, iżid tħassib ta' kommissjoni dwar dan. Għal din ir-raġuni fit-13 ta' Deċembru jiena bat titra lill-President Pollak tas senat u kol u l-Prim Ministru dwar din l-abbozz ta' din liġi. Lan tal-litra kien li jfakkar li l-Kommissjoni tittaħdem mal awtoritajiet Pollakki biex issaħħaħ l-istat ta' dritt billi tevita problemi u billi taħdem biex tirriżolvi daw il-problemi meta daw jinqalaw. Fl-ittra jiena eh, inkoraġġajt l-autoritajiet Pollakki biex jisaqsu l-Konsil tal-Europa biex ma javanzawx fil-proċedimenti dwar l-abbozz tal-qabel ma jkun hemm xi eh, konsultazzjoni mal dawk partit interessati kollha. Jiena sħaqt li kwalunkwe żvilupp leġislattiv għandu jirrispetta r-rekwiżiti li huma l-bażi tal-ordni legali tal-Unjoni Ewropea u m'għandux iwassal għal deterjoru addizzjonali tas-sitwazzjoni dwar tas stat ta' dritt fil-Polonja. Il-Kommissjoni ħadet gost bil-fatt li il-President tas-Senat talab opinjoni mill-Kommissjoni Venezia li marret Polonja fid-9 u 10 tal-Jannar u hija appik li tagħti opinjoni fuq l-abbozz liġi Il-Kommissjoni hija disposta tinvolvi ruħha fil-dialogu konstruttiv u hija f'kuntatt regolari mal-autorajt Pollakki bl-idea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 Eh, l-Polonja inaqdet mal-Unjoni Ewropea fisser li seta tavanza mill-50 sena ta' diviżjoni storika u repressjoni fisseret eh, tama għal Polonja u tama l-Ewropa. ċittadini u huma Ewropej ukoll u l-mħalfin u huma mħalfin Ewropej. Li wieħed ikun membru tal-Unjoni Ewropea huwa dwar drittijiet u responsabiltajiet, wieħed jagħti u wieħed jirċievi. Aħna għandna storja komuni u aħna għandna ġejjini komuni u ħabba dik il-ġejjini ġejjini komuni, aħna ma nix noqogħdu sikta meta l-istat ta' dritt eh, fil-Polonja jew kwalunkwe post huma medda. Aħna ma nix noqogħdu kwieti wena maġġoranza elettorali tagħmel hija użata biex tiġġustifika dak ma jistax jiġi ġustifikat. Ma nistgħux inkunu sikta meta l-ġustizzja pollakka tiġi medda u aħna mhux ħankunu sikta. Eh, stat ta' dritt ma tfissix eh, mhux xi espressjoni bla bla bla sensija. libertà, egwaljanza u drittijiet. Tfesser l-Ewropa ewropa Minar il-ħarsin tal-Stat ta' dritt, it-trattati huma biss eh, klim sabiħ fuq karta eh, għalja. Minar ġudikatura indipendenta ma jistax ikun hemm Stat ta' dritt. Qabel ma din eh, niġi akkużata li qed inkun partizana nkun ċara. Li wieħed jiddefendi l-indipendenza tal-mħalfin biex jagħmlu xogħolhom minar biża u minar favuri mhux attakk fuq l-Istat Pollak. Huwa biex inħarsu l-poplu Pollak u nħarsu il-mani maniera tal europa u nħarsu l-poplu. Aħna nixtiequ nselmu l kuraċ tal-imħalfin Pollaki aħna mux ħan abbandunawkom u laqqas ħan abbandunaw l-Polonia. Grazie ħafna. Grazie ħafna Naddu għal-kellim li miss li huwa Sur Lopez Al-Gilar. Signor President. Grazie ħafna President, Vice President, Jurova, Kummissarju Reinders, l-lum sajna nisimaw l-lum fil-din il-Parlament Eh, l-evidenza minn mħalfin u maġistrati eh, pollakki vera li kienu għedin jiddenunzjaw l-abbus u l-intimidazzjoni li għedin isofru minħabba il-xol tagħhom li jirrikjedi indipendenza. Kif, eh, kif jirrikjedi il-liġi Ewropea. Kien tlet l-inizjattivi għedin il-maġġoranza qed tiġi użata fil-Parlament Pollak biex eh, tagħmel affarijiet li huma kontra d-demokrazija. Għalġan insisti li d-demokrazija miex maġġoranza jekk eh, għax hemm pluralizmu fis-soċjetà u Polonja huwa pajjiż kbir, huwa l-ikbar wieħed u l-ikbar popolazzjoni tal-żieda tal-2004, il-Kostituzzjoni tal qabel l-ewwel Kostituzzjoni tar-Repubblika Franċiża, Rivoluzzjoni Franċiża. jien kif għal l-Orta Ġustizzja ta' sentenzi ċari li l-Kamra Disciplinarja li ġiet stabilita li ħadet il-post il-Tribunal suprem huma inkompatibbli ma' drittijiet fundamentali mal-trattati fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-messaġġ huwa ċar. Għandna ngħidulu lill-maġistrati u l-mħalfin daw kollha li kellhom dimostrazzjoni dan il-ħadd fil-Polonja li huma mhux qegħdin waħedhom mux edin, mux edin wahidkom il-Parlament Ewropew jappoġġa l-indipendenza tal-ġustizja, il-drittijiet fundamentali u d-demokrazija demokrazija. U l-Parlament Ewropej jeżiċi li eh, l-fondi, l-access għal fondi Ewropea jiġi assoċjati ma' drittijiet fundamentali. Grazzi. Ja kollegi Simeċka. L-Onorevli Simeċka. Grazzi ħafna, President. Nasib li Tistgħu taraw li hemm xi ħaġa serja għaddejja meta taraw li mħalfin li joħorġu jimxu fit-toroq qed naraw xi stati membri wieħed mill-ikbar stati membri li qed jagħmlu kampanja ta' intimidazzjoni kontra l-imħalfin waqt li huma biss qed jippruvaw jipproteġu l-indipendenza tagħhom mill-kontroll politiku u xi erbgħin minnhom iżjed minn erbgħin minnhom ġew mirati anke mill-Ministeru tal Ġustizzja u din repressjoni simili tal-imħalfin indipendenti hija bla preċedent l-imħalfin irridu jimplementaw il-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din hija sfida kbira għall-idea tal-Unjoni Ewropea bħala komunità tal-liġi u tal-valuri komuni. Sfortunatament taħt il-proċedimenti tal-artiklu 7, il-Kunsill aġixxa mod opak u eh, timdu ħafna. Mhux pal kommissjoni illi nirringrazzjaw lil alla wieġeb eh, b'dan il-mod fuq din talba. Il-istat membri ma jistawx eh, jeħelsu mir-responsabilità tagħhom fil-rigward tal-valuri Ewropej għax da l-imħalfin kollha huma Ewropej u l-Polonja il-problemi fil-Polonja huma problemi Ewropej. U minn ma jkunx hemm l-Unjoni Ewropea. Herzlichen Dank. Nun Grazie ħafna. Onorevoli Terri Redkas issa. Kollegi, eh, President, jiena kelli l-pjaċir u l-unur li nitkellem mal rappreżentanti tal-imħalfin u l-prosekuturi u l-avukati tal-Polonja u kien hemm wieħed li impressjonani ħafna u xtaqt intenni dak li ntqal. Wieħed mir-rappreżentanti qal li jiena ħadd ħlift fuq il-Kostituzzjoni Pollakka meta bdejt eh, xogħli u jiena qed nipprova biss